Uti ġew adottati. Tiftakru il-koll. kontra is-Sur Mike 6 ta' Ġunju kien hemm qatt kontri imħabba il dak li għalu u s-Sur Mike il-menta bil-fatt illi aħna ħadna azzjoni kontrih u il-Bureau tratta il-problema u rikonoxxa unanimament id-deċiżjoni tiegħi bħala waħda tajba. Durch diese Sanktion verliert Herr Mikke seinen B'dawn is-sanzjonijiet is-sur Mikke m'għandux id-dritt għal 10 tim ta' per diem u l-attivitajiet tal-Parlament għal ħames tim oħra u jiġi sospis u ma jkunx jista' jivvota fil-plenarja. Is-sanzjonijiet jibdew millum it-12 ta' Settembru. L-awtoritajiet Taljani eh, ġabu għall attenzjoni tiegħi il-ħatra tas Sur Ġokka mis 7 ta' Lulju minn flok is-Sur Bonanno u nixtieq nilqa l-kollega tagħna il-ġdid